jekk joġbok jekk kol wkoll ta' xej paċenzja bija jien għandi talba ħatijaj tiegħi kol għall-ispjegazzjoni orali. M'hemmx problemi, Sinjura Doyle, nistgħu naċċettaw it-talba tiegħek ukoll. Tajb, ma issa nistgħu ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-vot. Nibdew dwar ir-rapport tas-Sur Belder, għandna s-Sur Fattuzzo. Signora Presidente, grazie. Signora President, grazzi u għabbi pjaċir kbir li għet nitkellem hawnhekk f'din l-awla eh,